l-grupp SND talba għal bidla fenomeni għal delegazzjoniet interparlamentari komitati dawn il-bidliet ħajġu imsemmija fil-minuti tal-seduta u dawn il-bidliet u nominazzjonijiet ħajġu accettati